l intervenzjoni ta' minuta. Nibdew minn is-sur Diaz Demera. Grazie, signor. Estoy aquí. Grazie ħafna. Aħna qegħdin jina jitħawek sabiex niddefendi 85 posta xogħol tal-dan il-grupp tal-produzzjoni tal-ħalib li din kumpanija Franċiża da teddet għedin nitkelmu fuq produzzjoni li twassal beneficju ta' 50 miljon euro u iktar minn 94 miljon litru ta' ħalibra li tkun prodott fis-sena 2015. Aħna qegħdin naraw li da ir-raġuni qed tingħata hija minħabba raġunijiet ta' produzzjoni u mhux raġunijiet ekonomiċi minħabba li qed naraw biċ-ċar li kien hemm ċertu benefiċċju dan huwa fil-fatt eżempju ċarta offshoring li kien ippjanifikat u għalfejn qed isirek, qed isirek minħabba li huma aktar imħażbin fuq il-benefiċċji milli Interessaw fuq il-ħaddiema. U l-ura jena netlop l komissjoni Ewropea li għandha tieħu l-miżuri li hemm bżonn ħalli nevitaw li jkun hemm dan it-tip ta' pratiċi li qegħdin jeqirdu it-tessut tal- um, tal tagħna jiena nixtieq li jkun hemm iktar pubbliċità għal din it-tip ta' inġustizzja. Jiena nixtieq ngħidilkom milli le ma nistgħux aħna nagħlqu din il-kumpanija. Isur Pizzula. dokumenti li ħarġu l-ġemma li għaddit kienu fuq il-TTIP, ċittadini għandhom dritt jirgħunu formati u jisemmu leħenom. Il-medja għanda responsabilità, però għal darboħra il-populizmu Et jgħati. eh, interpretazzjoni sbaljata tal-fatti, ma qed ipoġġi anki il-pożizzjoni tagħna aktar dajfa. Il eh, eh, għanna eh, natu iktar eh, importanza l-drittijiet tal-ħaddiema u anki il-prioritajiet fin il proċess ta' negozjar u fl-SMIs biex inneħu il-xkiel amministrativ u eh, rispett tal-liġijiet ta' prekawzjoni tal-GMOs il-negozjati għandhom jiddefendu l-standards tagħhom e, ilna ħna nizveluppawhom. Għana nużu nużaw l-appoċ e, e, kostruttiv. Signora Bilbao. Grazie, Sir President. Il-Gvern Spanjol il-ġimali għaddiet kienet jorganizza il- il-ġurnata tal ħelsin tal-espressjoni tal-mezzi tax-xandir iżda kien qed dan l-istazzjon tat-televizjon pubbliku tal-Bask f'Navarra f'tattiditi dan is-sinjal fil-fatt u jgħat kien verament importanti u kien qed joffri l-ħabarijiet ukoll u il-mezzi ta' xandir b'din il-lingwa tal-Pajjiż Bask. U naħseb li din hija xi ħaġa li verament mhijiex mhix qed tirrispetta u tipproteġi l-liġijiet tal-komunitajiet autonomi u naħseb li mill level tekniku mhuwiex ġustifikat li tieħda din id-deċiżjoni politika u qiegħda titfa' lura l-libertà tal-espressjoni. Domnu Krisogonos. Isul Krisogonos. il tettidit torok lejn il-Greċa għaddew mill-frontieri kollha tal-passat. Mhux biss fl-Eġew anki fil-Baħar Libiku. U hemm anki titjiriet baxxi u violazzjoni tal-ispazju Grek. U dana wassal għal diffikultajiet u teddidiet u anki possibilità anki ta' incidenti kemm fuq il-baħar kif ukoll fl-ajru. U din hija situazzjoni li kienet teżisti fil-passat imma llum hija aktar eżaċerbata. Il-Greċa issa hija obbligata biex tonfoq iktar flus biex tipproteġi il-frontieri nazzjonali, l-ispazju tal-ajru u il-bahar. Dan huwa pajjiż li bħalissa għandu djun gbar. Ek l-Unjoni Ewropea tixtieq il l-Greċa taqta l-budget militari, allora jirrit ikunem hemm uh, ruol iktar attiv uh, militarment. il eh, sinjura Parker. Is-sena li għaddit jiena wissejt il-Parlament fuq it-tfal illi huma li jiebu fil krizi tal-migranti u traffikanti. Issa il-numru ta' tfal eh, mitlufa jiġu rapportat li hemm 10,000 minnhom, 5,000 l italja jem 1000 u koll li ma nafux fej marru fl-Iżvezja, ma nafux fej numma, ma nafux xinu ma jamlu, jow ma minuma. Il-Signora Merkel u fanatiċi oħrajn għalu l-migranti kolla li jistaw jaslu kemm iridu u il-pedofilija ċina dan huwa sagrifiċċju ta' tfal l ideologija Ewropea u l-Parlament mu qed jagħmel xejn. Grazzi l-Onorevoli Telicabras. Grazzi ħafna. Aħna nafu li palissa l-Unjoni Ewropea dejja minn momenti diffiċli u aħna rridu nindbedu mill-euroxettiċizmu minn kell nkunu kritiċi naħseb li l-problemi tagħna nistgħu nsolvuhom biss jekk aħna nkunu iktar maqodin fuq livell Ewropew. L-Unjoni Ewropew huwa proġett tajjeb ħafna u naħseb li għandu jinbidel bħala referenza tajba għal kulħadd. U Importanti li aħna nippromovu d-drittijiet tal bidem u nieħdu dak li benefikajna minnu bħal produzzjoni sostenibli jina bħala persuna minn Katalonja nixtieq ngħid li fl-Ewropa nixtieq li jkollna Ewropa iktar responsabbli u iktar bażat fuq solidarjetà, Ewropa li tiddeventi l-ġustizzja u solidarjetà. Katalonja tista' tissieħeb iktar f'dan e, e, e, dan il biċċa xogħol li għandna nagħmlu jekk aħna ħansiru stat membru ġdid tal-Unjoni Ewropea. Merci. Grazzi, Signora Pelt. Grazzi, Signora President. 180 biljun ettaru ta' foresti attualment huma parti mill-reġim tal-Unjoni Ewropea. Fi Franza għandna it tielet l-ikbar ammont, però ix xogħlijiet f'dan is-settur qed jintilfu eh, ħafna u qed naraw illi ħafna fabriki eh, fabbriki li produċu l-injam qed ikollhom jalqu. Fiż-żona li jiena ġeha minna madwar 30 xogħol qed jintilfu kuljum. Riżultat ukoll tal tal-parteċipazzjoni u l-wol ta' ċina u koll li aħna stess qed nesportawlhom. Jekk aħna rridu naħdmu b'mod ekoloġiku favur l-impjeg, allura huwa importanti illi nisfruttaw bl-aqwa mod possibbli din l-industrija tal-injam u rridu noqogħdu attenti wkoll lejn liema parti tad-dinja nasportaw. Ħafna mill-pajjiżi E, jagħmlu dan l-iżbal illi jesportaw lejn iċ-Ċina għaliex iċ-Ċina jidru bħal donnom illi qed jgħinuhom issa issa wasal il-waqt illi nifmu li dan mhuwiex il-każ u importanti li nħarsu l-ħaddiema tagħna. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Darjanopoulos. il-Parlament Ewropew deċida illi il-ġurnata ta' dissa ta' Mejju eh, terġa tkun il-ġurnata dedikata għal għal eh, biex fija niċċelebraw mill-ġdid il-faxxizmu flok ma ma nfakru il-irda tal-faxxizmu, provajtu tbidlu t-tifsira tal-istorja u ħloqtu ambjent illi fih il fasċizmu qed jerġa' jikber flok jinqeret. Ma tistaw, ma nistgħux inħassru l-istorja. il fasċizmu u naziżmu irridu irridu jiġu identifikati palatali tali u Eh, f'din il-ġurnata ta' 9 ta' Mejju rridu niftakru illi kienet l-armata tal-Unjoni Sovjetika illi fakret f'dan il-fenomenu. L-Onorevoli Tonk issa. Grazzi, Sur President. L-lum qed infakru il-ġurnata tal-Ewropa. U kull jum nerġaw niftakru, eh, ta' kull sena skużawni nerġaw infakru xinkunu ksibna, pero rridu nifmu li qed naffaċċaw ċerta problemi illi dwarhom m'għandniex għalihom m'għandniex soluzzjoni. Nafu illi l-Unjoni Ewropea trid tinbidel issa bla dewmien. Kif inni bħalissa ma tistax tibqa teżisti l-Unjoni Ewropea, rridu nindirizzaw ċerta kwistjonijiet eh, importanti, ma rridux ukoll ninsew il-proġetti oħrajn li għandna, proġetti li attualment għaddejjin Per eżempju, dwar, per eżempju, nkellimkom dwar l-EMU. Il-programmi li hemm attualment fis-seħ mhumiex biżejjed, iridu nkunu konċi tal-fatt illi l-istati membri kollha jekk ħanżommu l-EMU fis-seħ iridu jagħmlu ċerta bidlit strutturali. Dan ser ikun diffiċli ħafna għal-jom, pero fil-ġejjin kun Signora Grazie Presidente. F'dawn ix-xhur l-Unjoni Ewropea e, e proponiet liberalizzazzjoni tal viża ċittadini ġorġani. Il-proposta tal-Kummissjoni hija wara monitoraġġ min-naħa tal-Ġorġa tal-implementazzjoni tal-riformi. Il-wedit tal-Ġorġa ġew monitorati mill-istituzzjonijiet u naħseb illi il-gvernijiet u l-parlamenti tal-istati membri għandhom jappoġġaw din il-deċiżjoni. Il-Romanija hija tappoġġa dawn l aspirazzjoni speċjalmenti fuq il-ftejm ta' assoċjazzjoni u liberalizzazzjoni tal-viża. Ħafna stati Ewropej innotaw l-evoluzzjonijiet pożittivi fil-Ġorġa u dana iwassal għal determinazzjoni li jaslu għal biex jistonisfaw l-kriteri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Is-sur Joġo. Grazzi, Presidente. Il Zoni rurali u tal-montani għandhom problemi ta' enerġija, waħda mill-dimensjonijiet hija il-livell baxx ta' efficienza tal-enerġija fil-bini tal-uffiċċji u anki fil-djar. Meta wieħed is l-ispiża iktar olja tal-popolazzjoni lokali, is-sitwazzjoni e hija għar. U jiena nistieden il-Kummissjoni Ewropea biex toħloq programmi speċjali bil-fondi eżistenti biex tħeġġeġ efficienza enerġetika aħjar u biex ikunem proċeduri għal użu tal-fondi iktar sempliċi u biex ikunem informazzjoni biex il-residenzi lokali ikunu iktar informati ikunu jistaw jużaw il-finanzi disponibli b'dan il-mod l-efficienza enerġetika tkun tista tkun prezenti f'dawn il-żoni. Grazie. E signora Lopez. Hoy se celebran 71 años. Illum ħad niċċelebra 71 sena tar-rebħa kontra l faxiżmu fl-Ewropa, 71 sena tar-rebħa tal-popli li ġildu għal-ħelsien u għal-ġustizzja meta mħabtu iċċom mal terrur tal faxismu Pajjiżi Espanja kien sakrifikat fil-gwerra birda minħabba li Franco uża l-Ispanja bħala parti mill-loba fl-Atlantiku fl-Ewropa. Iżda aħna rajna illi kien il-poplu tagħna bl-ispirtu ta' tama u flimkien mal-ġirin Ewropej illi kompla jiġġieled u jirreżisti għal l-impożizzjoni tal u jiġra tad-demokrazija llum il-ġurnata aħna qegħdin naraw iżda li qegħdin nitradixxu nċaħdu lil ħaddiema tagħna mill-drittijiet tagħhom. Jiena nixtieq infakkar ukoll il-dawk nies li ġirdu kontra l fasċizmu minħabba li din il-ġlida għadha tinħass ħafna llum il-ġurnata fit-toroq tagħna u fil blit u fil ħula minħabba li jekk naraw li klassi tal-ħaddiema jinaqdu nistgħu nġirdu kontra u nirpu kontra l fasċizmu e, Il-senjura Moj. Miċaw, il e, sur Lebreton. President, il-Komissarju Moscovici jgħid illi il-rifuġati jappoġġaw it-kabir skont l-opinjoni tiegħu il-fatt li waslu il-rifuġati u ikkawża il tkabbir ta' 2% fil-eurozona. Illi rifuġati għamlu tajjeb għall-ekonomija u żdiedu l-ekonomija Ewropea ta' 3% imma fil-fatt mhux hekk. Studi u rew illi hemm effett katastrofiku fuq l-ekonomija fi Franza. E- illi l-ispejjeż huma ta' 84 biljun ta' euro il-fatt illi ġew il-migranti. U dan mħabba l-investimenti fil-servizzi tal-pulizija, tal-djar u tas saħħa Il-Komissjoni edha tajt il-gideb eh, l-ċittadini. Il-kellimni mis. Sorrola. 23 miljoni ta' ċittadini huma bla xogħol. 76 m'għandhomx ħiliet u dawn il-figuri però jirrapprezentaw persuni il afas għal apprendistati li ġi sviluppat mit trade unions juri illi il-taħriċ bazi tal-xol se jżid il-mobilità u għal mota tajjeb biex nwaslu għall-impjegi. L-apprendistati għandhom ikunu mfaslin b'mod li jgħatu il-ħiliet li hemm bżonn fuq is-suq ta' xogħol Il-unions eh, u l-awtoritajiet għandhom jaħdmu flimkien. Din l agenda għal ħiliet ġodda għanda tejna niġ nattiraw iktar studenti imma anki bil-taħriġ vokazzjonali jista' nistgħu naslu għal suċċess. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' proġetti politiċi pożittivi rridu nisfruttaw din l-opportunità. Sur Blanco Lopez. Grazie ħafna, Sur President. Aħna f'din il-kriżi ekonomika u finanzjarja naraw illi mijiet ta' luf ta' familji spanjoli ittieħdu l id-djar tagħhom. Aħna dak li għandna bżonn huwa li konnektar ġustizzja ħafna miljoni ta' nies li qegħdin ibatu minħabba abużi fil- fil-self ipotekarju minħabba liġijiet drakonjali li kienu implementati. Aħna ma nistawx naraw li fil-fat tittieħed dar meta eh, biex ikun analizzat il-kontrat ħalli naraw jekk validu jew le jiena għal din raġuni sur President nixtieq li tittieħed azzjoni deċiżiva minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea ħalli nwaqfu sitwazzjonijiet bħal dawn. Eh, domnul Selimovic. Grazzi issa l-Onorevoli Selimovic. Yes, it works. Tack herr talman. Det är mycket sorgliga rapporter som dagligen kommer. Grazzi, Sur President. Dan ir-rapport ta' diqa li qed nirċievu mill eh, monitoraċ li sar fil-vant tal-Ukrajina jurina illi kienem hemm ksur tal-waqfa mill-ġliet f'dawn il-partijiet tal-Ukrajna. Dawn il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem jiġru ta' kull-jum u aħna ma nistawx noqdu bidejna fuq zaqna nħarsu. Il-ftejim illi sar fil-grupp trilaterali li kien il-taqa kellu jizgura illi il-ġliet jiqaf Iżda irridu niżguraw ukoll illi tassew ikunem waqfa mill ġlit kif suppost. Persuni fl-Ukrajina li qed jgħixu f'sitwazzjonijiet diffiċli ħafna u rapport li qed nirċievu qed jgħidu illi hemm bżonn illi nagħmlu da kollu li nistgħu biex kun hemm tassew waqfa mill ġlit kif suppost. Grazzi sal-Onorevoli Karti li mhuwiex hawnhekk. Allura naddi l-kelma l-Sinjura Nirjada. Grazzi. il ġimali li għaddiet jiena il-possibilta possibilità illi nkun prezenti fis-smieħ dwar il-settur eh, tal-banek pubbliċi. Hemm diversi proċed proċeduri illi iridu jiġu stabiliti sabiex ikun hemm sistema ta' dan it-tip fl-Irlanda. Importanti li jkun hemm kooperazzjoni mal-post ehm, offices ukoll għaliex attwalment il-banek qed ikollhom wis ehm, kontrolli fuq l-ekonomija. Però kif nistaw naraw illi nikkontrollaw dawn it-tip ta' gruppi minajr ma jkunem uh, ma jkun hemm sfruttar. Irridu namlu bidliet biex tassew napoġġaw l SMEs u anka l-ekonomija. Irridu nizguraw li din il-bidla ssir u ssir minnu fieħ. Grazzi issa l-Onorevoli von Il-Konsil tal-Bank Ċentrali Ewropew nar l-erba li għadda minħabba li jista' jagħmel minn kollox jisu ipallallat neħew il-nota tal-500 euro bl-argument illi huma qegħdin jibżaw li din hija xi ħaġa li ħadd intuża għal ħasel ta' flus u għall-għaniet ta' terrorizmu intom taħsbu illi fil-fat il-kriminali mux ħajibqaw kriminali minħabba illi mux ħajuża żewġ karti tal-500 iżda ħajkun qed kollu bżonn ta' karti oħrajn, allura tal-flus jiena naħseb illi ma tistgħux tippruvaw tbella l affarijiet bħal dawn. Il-politika monetarja l-iktar ħaġa importanti. il- Mario Draghi u l-Bank Ċentrali Ewropew rridu naħu dawn l-interessi ta' 0% tal-imax li introduċew minħabba li qegħdin neħu il-flus, il-valur tal-flus fil-kontijiet ta' tfaddil. Jiena naħseb illi jekk aħna ħanneħu il-flus kontanti qed inneħħu l-ħelsin, naħseb li mossa bħaldija, mossa pjuttost ta' dittatorja kolli ngħid. Bogovic. Grazzi l-Onorevoli Bogovic. Is-sena li għaddiet fil-Parlament Ewropew provajna narmonizzaw id-dokumenti bħala punta tlu għan negozjati tal-Kommissjoni dwar it-TTIP. Fil-ġranet li għaddew, irċivejna informazzjoni dwar ċerta dokumenti sigriti rigward il-Greenpeace u rigward NGO oħra, iżda l-Kummissjoni Ewropea ma kienieċ pożizzjoni illi tatina informazzjoni dwarhom kif suppost. Inu għasta trasparenzja waħda minn dawk il-kwistjonijiet illi fl-opinjoni tagħna hija l-ikbar teddida marbuta ma dan il-ftehim. Nixtieq nisħaq u nsejjaħ l kummissjoni sabiex fid-dawl ta' dan il-ftehim tipprova timplementa dak kollu li tista' floqsma tal-sigurtà tal-ikel u l-ambjent biex bekk ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma jkunux dipendenti fuq ċerta NGOs u għal-anqas fuq ċerta dokumenti sigreti. Grazie, signora Watt. Grazie, fid-9 ta' Mejju 66 sena ilu id-dikjarazzjoni ta' Schumann tat viżjoni ta' paċi u rikonċiljazzjoni fl-Ewropa mill-irmiet tal-gwerra u tal-ġenoċidju, viżjoni ta' solidarietà li kienet il-pedament tal-Unjoni Ewropea. U issa illum edin nikommemoraw il-dinja tal-ġurnata il tal-Europa, qed naraw però il-ġenoċidju, e ksenofobija, e razzizmu dejjem iktar l-Unjoni Ewropea għandha timxi skont il-wirt storiku għanda tamel pjanta azzjoni u politika biex twaqqaf il-ġenoċidju u l-atroċitajiet fid-dinja kollha. Jiena impenjata fil-moviment antirazzista u għandi network ta' parlamentari biex nżidu l kuxenza u nikommemoraw il-ġenoċidi fil Rwanda, Bosna u l-Armenja biex nitalmu mill-modi. Irridu nużaw din l istoria terribli bħala pjattaforma għal dialogu interkulturali u għal iskambi Għat iktar mandu jirġa ikun. Marjana. obuhvaćeno sam razom, te su nasadi voća povrća vinove loze u središnjoj i sjeverozapadnoj hrvatskoj gotovo potpuno uništeni trenutna teta u kojoj je stradalo od ninety do one predvienog uroda voa te do ninety uroda groa i povra procjenjuje se na oko. Uh, <laughs> il-pjantazzjonijiet tal-frott u ħaxix fil-Kroazja kienu devastati. Il-ħsara kienu tal-100% u ġi stimati li elf 50 miljon ta' euro. U il-ħsara kienet minna preċedenti fil-ġirintan. U krizi li Eh, ġiti kawzata mill-embargo. Dana u għad dizastru naturali illi jista fisser illi għanna bżon eh, l-appoċ urġenti mill-Kommissjoni għal dan il-dizastru naturali u biex natu risposta pozittiva għal istati membri għax dan huwa l-uniku mod biex niproteġġu l-produzzjoni Ewropew tal-frottu l-ħaxix u niproteġġu l-konsumaturi u l-produtturi. Il-Signor e, Andersen. President, dan huwa moment importanti għas servizzi tal-posta fl-Europa. Il-liġijiet ġew riveduti u għanna qed nistennew miżura għal paketti. Il-regoli ti proteġġi drittijiet tad djar li kollom dawn is-servizzi. Kontra dak li qed l-euroxettiċi dawn ma jagħtux il-privatizzazzjoni tas settur postali rridu niftakru kemm huwa importanti e servizz e, għall impiegi u għat-teknoloġija. Hemm ħafna prodotti li nixtru online iridu jaslu fid-djar tagħna. Hemm xi miljon nofs ta' impiegi fil-Renju Unit illi e, e, jiddependu minn dawn is-servizzi. Barra minn hekk jiena u ħafna membri oħrajn iktar minn 50 napoġġaw il-kampanja tal-posta biex in-nies jistgħu jiddeċidu kif jirċevu l-informazzjoni importanti li taffettwa ħajja tagħhom. Grazzi l-Onorevoli Xojdrova. Proprju 65 sena ilu il-vizjoni ta' sigurtà Ewropea ġitt imħabbra. U kien eżattament wara t-tini gwerra eh, t-tini gwerra dinjija u il-politiċi tana kienu qed jippruvaw jaraw x'jistgħu jagħmlu biex jerġgħu jevitaw illi issir xi ħaġa mm, ta' dan it-tip mill ġdid. Sir Schumann kien qal illi hemm bżonn ta' mod kif naqdu fl-imkien pajjiżi bħal Franza, Ġermanja u oħrajn illi jinaqdu fl-imkien u jaslu għall ewwel Federazzjoni Ewropea, federazzjoni li għandha tiżgura il-paċi. Anka 65 eh, sena ilu kienet tider biċċar illi l-Unjoni din l-Unjoni ma kienieċ eh, waħda faċli li tikseba u fil-fatt qabel dan fiċ ċekoslovakkja diġa konna qed nħolmu fuq din il-paċi li għanna attualment. U għalek dik il-vizjoni rridu nibqaw narawa. Grazzi, l-kallimma li jmiss. Iva, fil-fat jina tkellimt reċentament fuq eh, kazijiet ta' restituzzjoni mhux solvuti fir-Rumanija. Dan għamilnieh Anzi, nixtieq ninforma l-Parlament Ewropew illi Rumanija propju bħal qualsiasi pajjiż ieħor komunist għamlet restituzzjoni wara il-sena 1990, propju fjannar tal-1990 kien hemm madwar 3 miljun persuna illi kienu sidin ta' binjiet illi fil-verità ma kienux tagħhom. Però ma nistgħux nilabu hekk kif ġipu laħaq eh, bil-ħajjiet tal-persuni. Dawn kienu persuni anzjani f'xi każijiet. Iżda m'hemmx prova waħda li waħda illi kien hemm każijiet ta' diskriminazzjoni f'każijiet ta' restituzzjoni. F'belt żgħira dik ta' ajut kien hemm binja illi ingħatat lura lil eh, knisja u dan xejjen ħajja ta' familja illi saħansitra inqatala id-dawl. Grazzi, l-onorevoli li miss. Grazzi, il-bira l-Europa reġet fakret il-irda tal-fasċizmu. F'pajjiżi aħna rajna fil-Latvija illi ċelebrajna ir-rebħa kontra il-nazizmu fid disa ta' Mejju fil-belt ta' Riga kif ukoll fi bliet oħrajn hemm ħafna u ħafna nies fil-pjazzazz minħabba li jixtiequ jiċċelebraw rebħa fuq il-faxxiżmu. L-Ewropa reġgħet ħadet ir-ruħ u ħajja mill-ġdid wara li inqeret il- il-faxxiżmu, il-solidarjetà Ewropea importanti u għandha tinżamm mingħajr ebda frontiera din raġun importanti li aħna nurru solidarjetà lil ħaddieħor illi ilhom jgħixu għal sekli saħ fil-Latvija u fl-Estonja pereżempju. Grazzi. Marz. Grazzi nagħlaq is-seduta mbagħad għada nhar it-tlieta ħanibdew fid-disa ta' filgħodu.